tal-istrument ta' DCI staħt il-qafas multijanwali għas-sena li ġejja. Grazzi tassew, dan hawnhekk aħna laqna diskussjoni u il-vot ser f'nof f'nofsinhar sa fuq il-punt li jmiss tal-aġenda għandna il rapport ta' Sinjura Wallis l politiċi għal progress lejn il-liġi kontratwali Ewropea għal konsumaturi u negozji. Mela ir-rapporter għal minuta. Grazzi tassew sur President. Għana kon din nitkellmu dwar dan għal dawn l-ħar xar snin. Issa wasal iż-żmien għall-azzjoni. U jekk kien hemm xi żmien fejn is-suq intern kellu bżonn spinta l qudiem dak li għandu x'jaqsam ma' tranzizzjonijiet addizzjonali huwa issa. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali jifavorixxi strument addizzjonali liġi kontratwarji Ewropea ċittadini u l-intraprizi. Aħna nemnu li dan ikun jista' jgħin, però aħna għadna li ser ikun hemm kriterji rigorużi għal pass li jmiss. Għandu jkun hemm livell oli ta' protezzjoni tal-konsumatur. Aktar olja mill-istati membri tagħna irridu irrit ikun aktar faċli li għet jużah u anki għall-SMS irrit ikun faċli, irrit ikun hemm unur biex għalijom ikunu jistaw jamlu ix-xogħol tagħhom u m'għandux ikun hemm detriment għal liġi nazzjonali. Il-proċess għandu jkun abbażat fuq l-evidenza, evalwat u anki minvolviment sħiħ tal-Parlament u għabbażi ta' dan kif għattilkom wasal iż-żmien issa biex mhux naħdu nitkellmu imma naġixxu u nimxu l qudiem Hemm dawk li huma nervużi qed jgħidu Le, eja nizaw l-ideja ta' toolbox. Nixtieq ngħidilhom il dawn in-nies li għandhom din l-idea ta' toolbox għodu attenti. Għaliex jiena għandi suspett li toolbox minajr strument ta' għażla huwa aktar invadenti mill-liġi nazzjonali, mill-toolbox ba l-istrument ta' għażla li huwa volontarju li jirrispetta l-awtonomija tal-partijiet u mhux ta' detriment għal-liġi nazzjonali. Mela ejja naraw xi ħaġa kif nimxu l-qudiem, xi ħaġa li aħna nistgħu noffru ġustizja preventiva wara kollox għal ċittadini negozji żgħar li ikun strument li ifisser ġustizzja għat kabbir. Nifqu, nitkelmu e nimxu l-qoddim. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wallis, willkommen nun zum... Grazie tassew, Signora Wallis, għawnek aħna għanaddu għal-proċedura tal-KGDI. Issa, nat il-kelma li sur Baldassar. Grazzi tassew, Sur President, Kommissarju, l-ewel net nixin nifraħ ma' rapporter Signora Wallis għaxol u għal-rapport li nsibu li jina naqbel 100%. Inħoss fil-fat li strument ta' għazla li jrid jiġi adottat pala blokka regolament jista' jilħaq l-għanijiet ta' riforma sħiħa fuq il-liġi kontratwali Ewropea. Strument ta' għażla la jarmonizza u lanqas jieħu post il-liġi kontratwali tal-istati membri. Għalhekk jissupplimenta dan u joffri strument alternattiv u ta' għażla volontarja tal-parti għal partijiet kontrajenti. Għalhekk ma naqbilx mal-proposti li tress u minn dawk li preferu jillimitaw il-qasam ta' applikazzjoni ta' dan l-istrument għal kontratti ta' kummerċ elettroniku dan joħloq differenza sħiħa artifeċjali u fuq kollox żejda bej tranzizzjonijiet online u tranzizzjonijiet diretti. Li xol xogħol tagħna mhux dak li nillimitaw l-ambitu ġuridiku bażat fuq spekulazzjoni kwistjonijiet tas imma bħala avukati li ikolna eh, liġi kredibli u li jkun komuni f'dak li għandu x'jaqsam mal-liġi kontratwali Europea u f'dak li għandu x'jaqsam mal-kummerċ. Grazzi tassew li sur Baltassar. Grazzi ħafna sur President, għazita Komissarju Redding. Għana nafu illi skont it-trattat il-ġdid tal-Unjoni Ewropea nafu li importanti ħafna kien hemm ċertu bidliet importanti li l-effett aħħar dejjem irid jikkonsidra qis illi il-konsekwenzi li tkun hemm fuq ċittadini Minkella żguri li dan l-affarijiet ħajbqgħu biss eh, paroli li mhux jkunu implementati. Jiena naħseb illi dan ir-rapport minn ħadd is-snin rawwel li dan is-suġġeriment għal dan l-istrument alternattiv importanti ħafna u ħaġa li tħeġġeġ u tqawwi qalb il-konsumaturi tagħna. Importanti li aħna nkunu iktar prattiċi u l-konsumaturi qatt ma jistgħu jkunu biżejjed eh, f'pożizzjoni ħalli jaraw li ma leġislazzjoni huma jixtiequ li japplikaw. Jiena naħseb illi bħalissa għadu ma wasalx iż-żmien li aħna nara ngħidu jekk din jekk dan is-suġġeriment huwiex l-aħjar possibilità. Iżda rridu nanalizzaw ukoll il-possibilitajiet kollha li għandna fit-toolbox. Ningrazzjak. Vielen Dank, Frau Kollegin Regner. Es folgt nun Herr Kollege Paschka. Grazzi, u issa sul Paschka. Grazzi, Sur President, Signora Commissario, Aziz Kollegi. Nishtenni ringrazzja il-Sinjur Rawodis ta' dan ta' din l-inizjattiva għanna namlu minn kollox biex namlu situazzjoni iktar faċli u iktar ġusta għal konsumatur Ewropew biex ikun jista' jixtri bl-istess mod kemm fil-pajjiż ġodda ta' daru kif ukoll barra minn ġdudu. Minkejja komplikazzjonijiet ta' leġislazzjoni internazzjonali jkun hemm sistema li tkun opzjonali li tkun tista' tapplika mal-Unjoni Ewropea kollha din idea interessanti ħafna imma probabbilment ma tkunx pratti fil tajba fil-prattika ma tkunx tista' ssir tiffaċċa sistemi legali differenti, imma naħseb tajjeb illi niprovaw ma naxiex nitilfu. Grazzi ħafna, Sinjura Paxka, u issa l-Onorevoli Pajka biex tikkonkludi dan il-kontrat opzjonali għandu il-problemi tiegħu ma huwa mod kif neliminaw id-differenzi fil-liġi tal-kontratti li twassal għal eh, falliment ta' 60% f'dak li jisir minn bejħt u kummerċ transkonfinali dinja eh, hemm differenzi bejn da ir-reġim ta' taxxi eh, kontrat kontratti u kif ukoll liċenzjar tal-offsite. Eh, Dawn il-kontratti jistgħu jagħtu 50% ta' pakkett ta' mit prodott ta' testijiet li mhumiex fis-suq. U wieħed jista' jsibhom fi prezz iktar baxx f'pajjiżi oħra. Allura jiena nappoġġja eh, kontratti opzjonali illi jkunu maqlubin fil-lingwi l-oħra, ma' problemi, ħafna problemi oħra li għanna niffaċċjaw. Grazzi ħafna, Sinjura Rojtila, u hekk intemmu l-proċedura għaj. U biex nikkonkludu dan id-dibattitu passoltu il sinjura Kummissarju Reding. Anka jien nixtieq ringrazzja il rapporter is-Sinjura Is-Sinjora Wallis u ma xedu potest tagħha għax-xogħol eċċellenti f'dan id-dossier huwa ċar ħafna illi meta niffaċċjaw il-kriżi ekonomika hemm bżonn illi insaħħu u nixprunaw il-suq. U dan huwa importanti biex onkan noħolqu l-impjiegi u għall-innovazzjoni. Issa, kwart tal-negozji għandhom xasmu ma' kummerċ transkonfinali biss u għandhom kummerċ biex jillimitaw l-operazzjoni tagħhom għal stati membri, ġifiri, m'għandhomx eh, mumiex qed jagħmlu użu mill-possibilità eh, eh, tas-suq intern x'konsegwenzi ħajkollhom għall-konsumatur. Mhux dan mhux se jkollhom fidejhom il-possibilità illi jibbenefikaw missu intern. Għandna mal-61 60 filmija ta' tal-konfini tal illi ma, ma jirnexxux f'dan ir-rigward U dan huwa importanti allura kemm għal kummerċ kif ukoll għal konsumaturi kif ukoll għas-suq intern minnu nnifsu għalhekk għamilna konsultazzjoni dwar il-policy options dak li għandu x'jasam liġi tal-kuntratti u bħala tweġib għall parlament Ewropew qed tagħti di l-opinjoni tagħha llum. Aħna rajna il-fallimenti ta' suq intern huma parzjalment minħabba differenzi fil-liġijiet kontrattwali hemm fallimenti oħra naqblu imma fuq eh, fil-service tal-Eurobarometer relat eh, reċenti minn 11 l-ostaklu sab bħala l-ewwel wieħed din il-problema U għalhekk illi għandna bżonn illi inneħħu daw l-ostakli wieħed wieħed nibdew issa b'din il-liġi tal-kuntratti u bil-ħaq dinja diskussa illi illa d-dejja u tidwi ma dan il-parlament tal-10 snin imma ilha 30 sena fil-fatt għaddejja bejn l-esperti barra minn dan il-bini u għallura nanalizzaw l-analiżi, riżultati tal-analiżi qegħdin fuq il-mejda tagħna. U allura verament nabel mar-rapporter li wasal il-ħin li naġixxu issa u naraw ix pozitif nistaw noħorġu bieħ. Jina ħadd nota tal-valutazzjoni ta' dan il-rapport dwar l-azliet tal-politika illi ħarġu mill-Green Paper hemm appoġġ għal soluzzjoni innovattiva ta' strument opzjonali li jfisser il ikun hemm ma jkunx hemm armonizzazzjoni, ma jkun hemm għażla lill konsumaturi u lill negozjanti biex ikollhom sistema eh, verament Ewropea. Jina wkoll rajt l-appoġġ tal-istrument applikabbli f'dawk il-B B sa u B A B. B sa B f'dawk li għandu samma kontratti ta' bejħ, kontratti ta' kontenut digitali, kif ukoll għal kontratti ta' servizzi. U jina smajt affarijiet tajbin dak li ntqal il-Parlament illi kull strument fil-futur jikun jidher kif ikun għandu jagħti l-konsumatur livelloli ta' protezzjoni biex aħna ma neħħulhomx il-protezzjoni li fil-każ huma ikollhom taħt liġi nazzjonali, ġifiri din hija kondizjo sine qua non, jekk ikti ma jkollokx din, aħna se nfallu f'kull waħda mill-attività tagħna issa fejn qegħdin bħalissa fit fitlita ta' Mejju il-Kummissjoni publikat ir-riżultati tal-istudju ta' fattibilità minn grupp ta' esperti dwar il-liġi tal-kontratti Ewropea u tlabna l-partiċipanti u daw kollha interessati biex jikkommentaw. Il-Kummissjoni qiegħda tanalizza il-riżultati ta' din konsultazzjoni pubblika u mbagħad tipprepara valutazzjoni tal-impatt dettaljat biex bekk naraw x'għandu jkun il-pass li jmiss u xanna namlu f'dak li għandu s-samma krizi biex nixprunaw l-suq intern u fiħdan is-suq intern noħol u tkabbir u impjiegi permezz tal-estensjoni tas-swieq u natu l-possibiltajiet ta' għazla aħjar u e, deals aħjar l-konsumaturi. Vielen Dank, Frau Reding. Die Aussprache ist damit geschlossen. Grazzi, signora Redding. U għallura u dan il-dibattitu. Il-votazzjoni għal kun ħassir għada f'nofsinhar. U issa